il presidente buongiorno wara f'sinar tajjeb il kulħadd nixtieq nerġa' nibda sessjoni tal-lum il-minuti tal-bieraħ huma disponibbli jekk m'hawnx kummenti Minuti minuti ħajri konsidrati li huma approvati. Jina mill-SND u l-grupp ID irċivejt talba li imbidlu il-kompożizzjoni tal-kumitati. Il-ħatrit tagħhom ħajkunu fil-minuti ta' seduta kurrenti. Jekk mawx kummenti li jiġu sottomessi qabel l-adozzjoni tal-aġen tal-minuti, dawn il-ħatriet ħa jiġu kkunsidrati li huma adottati. Jiena kont qed nitkellem fuq il-presidenza tar-Rumanija u tal-budget aħna mhux ħajkonna catch li u laqas blue card waqt il-diskussjoni tal-lum wara nofsinhar. Issa ħanaddi kelma lill-President Dan Sila li qiegħda hawnhekk magħna fil-Kamra flimkien ma' kollegi tagħha mill-Gvern tar-Rumanija. Mela, ngħaddi l-kelma l-President. domnule președinte al Parlamentului European. Sur President Sassoli, President tal-Parlament. President tal-Kummissjoni Ewropea, Sinjuri. u ta' pjaċira li jgħat edha għaw prezenti u dimkom u dim il-parlament, il-ġdijt tal-parlament biex natikom revizjoni tal-presidenza tal-Rumanija tal-Kunsill Ewropew. Pala Mm, ex-membru ta' dan il-Parlament jiena napprezza b'mod partikolari r-rwol speċjali li l parlament Ewropew li intom għandkom fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew nixtieq nifraħilkom u nawguralkom l-isbaħ suċċess biex tkunu tistgħu twettqu il-mandat tagħkom. Sinjuri, Kien importanti li nuru li l-istituzzjonijiet Ewropej edin jaħdmu għad-ċittadini u b'mod partikolari li huma jirnexilhom joħorġu riżultati li tejbu il-ħajja taċ-ċittadini u jagħtuhom prospettivi għal ġejjieni jiena kuntenta nista' nerġa' li r-Rumanija eh, irnexxiela tagħmel dan aħna erfajna din ir-responsabilità missjoni speċjali fisem iċ-ċittadini u l-għaqda Ewropea. Jiena nemmen li l-attivitajiet tagħna kollha kellhom bżonn ikunu strutturati madwar il-koeżjoni bħala valur komuni Ewropew. Ir-Rumanija uriet li kapaċi taħdem b'mod b'suċċess fl-isfond tal-isfidi li għandna kif ukoll nibatu messaġġ qawwi u nagħmlu progress. Aħna urejna li kapaċi nikkontribwixxu biex inżidu valur lill-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li narawha riflessa fl-stock take sostanzjali għaliex aħna nistgħu nuru li konkludejna design file leġislattiv, organizzajna 1500 laqa Apparti dan 24 set ta' konklużjoni tal-Kunsill ġew adottati fuq firxa sħiħa ta' eh, suġġetti ta' interess komuni. U meta għamilna dan il-mandat aħna nxtaqna li konna riżultati viżibbli u sostenibbli. Riżultati li ċ-ċittadini jistgħu jaraw b'mod ċar. Dawn ir-riżultati enuna sabiex ikonna l-ewwel presidenza tagħna ta' suċċess. U jiena naħseb li kollha kemm aħna nistgħu ngħidu proset li nfusna. Iċ-ċittadini Ewropej issa ħajkollhom aċċess aktar ġust, aktar trasparenti għas-suq tax-xogħol, ħajkun aktar faċli li naqdu flimkien il-ħajja pubblika u privata, il-bilanċ ta' bejn ħajja u l-familja u din kienet deċiżjoni li ttieħdet taħt il-presidenza rumena. Jiena nixtieq nemmen ukoll ċittadini Ewropej ħajħossuhom aktar siguri, aktar protetti fiħdan il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. U dan għal darboħra grazzi għall isforzi tal-presidenza tagħna. Aħna irnexxinna nieħdu pass il-qudiem ta' kwalità f'din id-direzzjoni u minister l-qudiem se jkun possibbli li nagħmlu ċekkijiet aktar effettivi fil-frontieri esterni billi ntejbu s sigurezza tal-karti tal-identità li fil-fatt ikunu parti minn dan. Aħna ħdimna fuq erba'